darba ħalta din id-diskussjoni u nistanna bil-ħarqa xogħol iktar f'dan il-qasam. Grazzi, rapporter, u dan itemm id-dibattitu tagħna. Qabel ma ngħaddu l-dibattitu li jmiss għandi komunikat l-awtoritajiet kompetenti ta' Franza għallunna l-elezzjoni ta' ta' Norenberg li ma eh, ħappost eh, Senjur Dantom bħala segretarju tal-Istat Dan huwa inkompatibbli ma' l-xogħol tiegħu ta' MP. Wal daqstant is tiegħu huwa battal mis 17 ta' Ġunju. fait au 17 juin 2012, M. Michel Dantin. Is-Sur Michel Dantin kien elett membru flok is-Sur Damian Albert Mizbatax ta' ġunju 2012 għalhekk jiena nixtieq nilqa' dawn il-kollegi ġodda nixfakkarkom l-artiklu 32 tal-regoli ta' proċedura ma ġewx il-verifikati ta' tagħhom u il sinjor Kotejit u s-sir Duntan ħajkunu qegħdin fis-sedza tal-Parlament u igawdu drittijiet kollha tagħhom skont l-istqarrija li dan mandux ikun mod inkompatibbli ma l-attivitajiet tagħhom bħala membri parlamentari. Grazie. Grazie Sanad Dwalgu. one minute speech. Zaborska, pur minut. Signora Zaborska, grazie a Hafna, signora President. Stat, nieħu vandaċ tal-fat illi mil biraħ lawn kena daħlu eh, tariffi ġodda fuq il-roaming, għed nitkellmu fuq servizz ta' roaming, provdu u minn operaturi ta' roaming. Regolament pal dan, eh, ma kienx iżir realtà minn għar l ta' ta'